eżempju l kummissjoni jekk joġobkom għajdu per eżempju għaziz kummissarju jew għaziza jekk nuża dawn il-klim jiena nagħmel dan għatta posta ġifieri jekk joġobkom inkluduhom lejli tajjeb u neġa narakom jiena għada fid-disa ta' filgħodu.